ta' dan ħodu għanna rapport Seinfeld tneħija ta' kommerċ legali ta' prodotti ta' tabak vot individuali, vot eh, nominali, vot miftuħ. Tutti la votazione. Vota kulħadd? Nistennew ftit? Votazzjoni maluqa. Approvato. Taddi. Votazzjoni rapport Lange, prestazzjoni teknika applikabli għal vetturi bil-moturi, vot oniko, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Vot maluq. taddi. Il-rapport FISAS Aixela ftejim kommerċali bejn l-Unjoni Ewropea, Kolombja, Peru, sobija tal-Kroazja, vot, vot individwali, vot elettroniku, vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Rapport Kavada kooperazzjoni msaħħa fil-reġim ta' proprjetà għal koppi internazzjonali, vot elettroniku, vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Rapport Anderson tneħija ta' kummerċ legali ta' prodotti ġejjin mit-tabak, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Taddi. Rapport Ferber swieq ta' l-istrumenti finanzjarji fuq emenda numru 2 minu favur ollu dejkom minu kontra ollu dejkom min jastieni taddi blok numru 1 jaqa' Vot fuq il-proposta tal kommissjoni Minu favur jo li idejħ minu kontra, min jastieni taddi. Vot fuq il-rezoluzzjoni leġislattiva b'appell vot vot elettroniku, vot miftuħ. Vot malu. Jaddi. Rapport ieħor Ferber fuq is-swieq ta' strumenti finanzjarji, abbuż ta' suq u regolamenti, regolament dwar it-titli. Emenda 2 minu favur li deħ, minu kontra min jastieni taddi. Emenda wieħed taqa naddu issa l-proposta tal-Kommissjoni minu favur minu kontra di. Votazzjoni elettronika, votazzjoni votazzjoni miftuħa fuq ir-riżoluzzjoni legislattiva. Vot magħluq. Taddi. Rapport stajs, ħatra ta' membru tal-qorti tal-awdituri, s-sorġiman ta' saġus, vot sigret, d-darba, vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Rapport preda. Rapport 2015 fil-korenza tal-politika għall-izvilupp. Wara paragrafu 8 hemm emenda orali. Missur Gerenz illi jista jintervjeni jekk jogħġbok. Mikrofono. Mikrofono, Sur Ferenc. Grazie, proponi mendorali li għajtek. Il-Parlament Ewropew proponi illi ikonna mekanizmu ta' arbitraċ taħt il-President tal-Komissjoni Ewropea sabiex niżguraw koerenza fil-politika u f'każ ta' diverġenza bej politika differenti l-Unjoni Ewropea jkun fidejn il-President tal komissjoni illi jerfa il-responsabilta politika u jiddeċidi f'abbażi tal responsabilta l-Unjoni jekk nagħmlu dan inkunu qed nappoġġaw il-pożizzjoni tal-2013 fej kellna rapporti għaj fuq CBD u jekk ma nifvotaw xoħur dan qed nkunu qed imorru konċa konsistenza speċjalment sta ta' rekwizit rekwiżit arbitraġġ. Sor Milanġanti membru u rridu niżguraw illi ikonna konsistenza fil-politika tagħna. U din mandu ikun, mandu ikun kelp li eh, jimbaħu ma jgdimx. Għaw minu kontrajt il-president għal din l-emend orali jekk hemm 40, għal menu 40 membri li ummu bil-wifqa. E allora l'emendamento orale non può essere preso in L'emendamento orale ma ci accettata, naddus al vot eh, l l-emenda wieħed paragrafu 10 minnu favurju li deħ minnu kontra minn jastieni taddi. Paragrafu 11 żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur minnu kontra minn jastieni taddi t-tieni parti minnu favur minnu kontra astenzjonijiet nivverifikaw vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Paragrafu 15 ta' test oriġinali minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 18 żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet taddi, it-tieni parti daw favur, dawk kontra, astenzjoniet taddi. Paragrafu 21 ferba partijiet l-ewwel parti favur. Kontra astenzjoniet taddi. Tieni parti favur. Kontra astenzjoniet taddi. Tilet parti favur. Kontra astenzjoniet taddi. Raba parti minu favur kontra Astenzjoniet, taddi. Paragrafu 24 tat test oriġinali minnu favur ollu dejkom, minnu kontra, astenzjonijiet niverifikaw vot miftuħ. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni manuqa. Taddi. Paragrafu 27, żewġ partijiet, l-ewwel parti minu favur, kontra, astenzjoni taddi. Tieni parti minu favur, kontra astenzjoni taddi. Paragrafu 30 tat test oriġinali f'tlet partijiet l-ewwel parti minnu favur minnu kontra astenzjoni taddi. Tieni parti minnu favur minnu kontra astenzjonijiet taddi. Tiret parti minnu favur minnu kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 33 żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur l minnu kontra, astensjonijiet taddi. Tieni parti minnu favur, minnu kontra, jiet nivverifikaw vot miftuħ. Vot malu. Ma taddix. Paragrafu 40 żewġ partijt, l-ewwel parti minnu favur. Minnu kontra, astenzjoni tgħaddi. Tieni parti minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 41. Minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 42. Minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet taddi. Premessa E. Minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Jekk ma tollux idejkom, però diffiċli nikkalkulaw, nivverifikaw vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Premessa F. Menu favuri li dejħ, menu kontra, astenzjonijiet, nivverifikaw hawnhekk ukoll vot miftuħ. La votazione. Vot maluq. taddi. Rezoluzzjoni eh, sħiħa sa vot eh, elettroniku vot miftuħ. Votazione chiusa. Vot malu. Taddi. Il-rapport Helbuch, Alleanza ġdida sigurtata li kell Paragrafu 2, żewġ partijiet. L-ewwel parti, vot elettroniku, vot miftuħ. Vot maluq. Taddi. Tieni parti. Jolli deħ minu favur, minu kontra, astenzjoni taddi. Paragrafu 3. Minu favur jolli deħ, minu kontra, astenzjoni taddi. Paragrafu 15 inċi snin ta' test oriġinali minnu favur jew li deħ minnu kontra astensjoni taddi. Paragrafu 18 minnu favur minnu kontra astensjoniet taddi. Paragrafu 22 żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astensjoniet taddi. Tieni parti minnu favur minnu kontra astenzjoni taddi Paragrafu 25, żewġ partijiet, l-ewwel parti, vot elettroniku, vot miftuħ. Vot magħluq. Taddi, tieni parti, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 28, minu favur jolidejh, minu kontra, astenzjoni taddi. Paragrafu 34, inġi wieħed, żewġ partijiet, l-ewwel parti, minnu favur, minnu kontra, astenzjoni taddi, tini parti minnu favur, minnu kontra, astenzjoni taddi. Paragrafu 34, inġi snin ta' test oriġinali, vot elettroniku, vot miftuħ. Vot malu, taddi. Paragraf 34. Inċi sitta minu favur l-ewwel parti. Kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti minu favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 36. Minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 59, żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur jolli deħ. dejh, minnu kontra, astenzjonijiet taddi. Tini parti minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet verifikaw Vot miftuħ fuq tini parti ta' 59. Votazzjoni chiusa. Vot malu. Taddi. Paragrafu 66. Minu favur? Kontra? Astenzjoni taddi. Paragrafu 72. Minu favur? kontra astenzjonijiet nivverifikaw vot miftuħ vot malu. taddi paragrafu 85 minu favur kontra astenzjonijiet taddi paragrafu 88 minu favur kontra astenzjonijiet taddi Sejtejsen 26 f'għannu favur kontra astenzjoni taddi. 37 minu ta' test oriġinali minu favur kontra astenzjoni taddi. Premessa ċe mit-test oriġinali minu favur kontra astenzjonijiet niverifikaw vot miftuħ. Vot maluq. Taddi. Il-rezoluzzjoni kollha kemm issa vot elettroniku vot miftuħ. Votazzjoni chiusa. Vot magħluq. Taddi. Rapport Stolajan, evalwazzjoni tal-prinċipi tal-kontabilità internazzjonali. vot fuq ir-riżoluzzjoni siħa vot elettroniku, vot miftuħ. Vot maluq. Taddi. Rapport van Orden. Appoċ eh, għal paċi. Impenta l-Unjoni Ewropea mal-ġus maquda u l-Unjoni Afrikana. Paragrafu 6 tat-test oriġinali għallu dejkom minu favur, minu kontra, astenzjoni taddi. Paragrafu 9 tlet parti l-ewwel parti minu favur jolli dejk, minu kontra, astenzjoniet taddi. Tini parti minu favur jolli dejk, kontra, astenzjoniet taddi. Tiret parti vot nominali, vot miftuħ. Vot maluq. Taddi. Paragrafu 13 minu favur minu kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 16 ta' test oriġinali minu favur kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 18 vot elettroniku, vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Paragrafu 22. Minu favur jo li deħ, minu kontra, astenzjoni taddi. Punt minja minu favur, kontra, astenzjoni taddi. Tini parti minu favur, kontra, astenzjoni taddi. Premessa N f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjoni taddi. Tini parti minu favur, minu kontra, astenzjoni taddi. Ivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni issa vot elettroniku, vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Rapport xeġak prattiki kummerċali inġusti fil-katina tal-provista tal-ikel. Anna menda tal-Komitat Agri. Emenda numru 1 minu favur kontra assenzjoni taddi. Emenda 4 dejjem il-Komitat Agri minu favur kontra astenzjoni taddi. Nivvotaw fuq il-rezoluzzjoni issa vot elettroniku, vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Rapport McIntyre. Soluzzjoni teknoloġiċi għall-agrikoltura sostenibbli fl-Unjoni Ewropea. Paragrafu 5 f'żewġ partijiet l-ewwel parti jolli deħ minu favur, minu kontra, astenzjoni tgħaddi. Tieni parti votazzjoni elettronika, vot miftuħ. Vot magħluq. Taddi. Paragrafu 8 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur jolli deħ, kontra, astenzjoni taddi. Tini parti minu favur, kontra, astenzjonijiet nivverifikaw. Vot miftuħ. Vot maluq. Taddi. Paragraf 20. Ollu dejkom minu favur, kontra, sanzjonijiet taddi. Paragraf 24, żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi, tieni parti vot elettroniku, vot miftuħ. ta' kulħadd vot magħluq. Ma taddix. Tret parti. Vot elettroniku. Vot miftuħ. Mot malu. Tati. Paragrafu 25. Vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Paragrafu 27 fit tlet partijiet l-ewwel parti minu favur. Kontra. Astenzjoni tgħaddi. Tieni parti vot elettroniku, vot miftuħ. Vot magħluq. Taddi. Tilet parti vot eh, elettroniku, vot miftuħ. Vot magħluq. Ma taddix. Paragraf 28. Vot elettroniku, vot miftuħ. Vot maluq. Ma taddix. Paragrafu 30. Vot elettroniku, vot miftuħ. Vot maluq. Ma taddix. Paragrafu 30, żewġ partijiet, vot elettroniku, vot miftuħ. Vot magħluq. Ma taddix. Tieni parti taqa' paragrafu 32 f'żewġ partijiet l-ewwel parti ollu dejkom minnu favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Tieni parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 40 minu favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Paragrafu 42, fit tlet partijiet, l-ewwel parti u l-dejkom minu favur, minu kontra astenzjonijiet taddi, tini parti Vot elettroniku, vot miftuħ. Ġara eżattament, jgħid il-President. Vot maluq. Taddi. Tiret parti. Vot elettroniku, vot miftuħ. Vot maluq. Ma taddix. Paragrafu 47, anzi 46, jgħid il-President, vot elettroniku, vot miftuħ. Vot malu. Ma taddix. Paragrafu 47, vot elettroniku, vot miftuħ. Vot malu. ma taddix. Paragrafu 58, żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet taddi, t-tieni parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 70, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet taddi, t-tieni parti vot elettroniku, vot miftuħ. Vot maluq. ma taddix. Paragraf 74, vot elettroniku, l-ewwel parti, vot miftuħ. Vot magħluq. Taddi. Tini parti. Vot miftuħ. Vot maluq. Taddi. Premessa B. Tat test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti u li dejkom minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet nivverifikaw vot miftuħ. Vot magħluq. Ma taddix. It-tieni parti vot elettroniku. Vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Premessa ċe f'tlet partijiet l-ewwel parti jew li dejh minu favur, kontra, astenzjoni taddi. Tieni parti vot elettroniku, vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Tiret parti. Vot elettroniku, vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Premessa I ta' test oriġinali. Vot elettroniku, vot miftuħ. Vot malu. Taddi. Premessa Q, żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur kontra astenzjoni taddi. Tini parti favur kontra astenzjoni taddi. Premesse R, premessa R, zewġ partijiet. L-ewwel parti jolli deħ minnu favur, minu kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti minu favur kontra astenzjonijiet taddi. Nivvotaw issa fuq ir-riżoluzzjoni, vot elettroniku, vot miftuħ. Votazzjoni chiusa. Vot malu Rapport ħojtema it-tisħiħ tal-innovazzjoni tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-Farms Ewropej. Paragrafu 10 tat-test oriġinali Menu favur kontra astenzjoni taddi. Paragrafu 11 jolli deħ minu favur minu kontra astenzjoni taddi. Paragrafu 31 jolli deħ minu favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti ta' paragrafu 31 minu favur minu kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 32 maqsum fames partijiet l-ewel parti minu favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti minu favur Però l dejkom nkella mhux se nkunu nistgħu nifmu. Tieni parti minu favur li dejk kontra astenzjonijiet naħjar li verifikaw vot miftuħ fuq parti. Vot magħluq. Taddi. tiret parti. minu favur. Menu kontra t taddi. Raba parti minnu favur. Kontra. astenzjoniet. Naħseb illi taddi pero aħjar nivverifikaw vot miftuħ. Vot maluq. Taddi. Il-ħames parti minnu favur. Kontra astenzjoni taddi. Paragrafu 33, żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur, kontra, astenzjoni taddi. Tieni parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Premessa A ta' test oriġinali ferba partijiet, l-ewwel parti u li deħ minnu favur, kontra, astenzjoni taddi. Tieni parti favur, kontra, astenzjoni taddi. Tiret parti favur, kontra, astenzjonijiet niverifikaw vot miftuħ. Not malu. Taddi. Raba parti minu favur, kontra, astenzjoni taddi. Premessa ċev żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur, kontra, Astenzjoni taddi, tieni parti favur, kontra astenzjoniet taddi. Premessa de. tat test oriġinali f'żewġ partijiet. Ewwel parti minnu favur kontra astenzjoniet taddi. Tieni parti minnu favur kontra astenzjoniet taddi. Premessa I f'żewġ partijiet. L-ewwel parti minnu favur kontra astenzjoniet taddi. Tieni parti minnu favur kontra astenzjonijiet taddi. Promessa jel, l ewwel parti minu favur, kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti minu favur, kontra astenzjonijiet taddi. Niverifikaw. Tini parti ta' premessa jel. Mot miftuħ. Mot magħluq. Ma taddix fil-fatt. Biftit. Nivvotaw sa fuq il-rezoluzzjoni, eh, vot elettroniku, vot miftuħ. Approvat. Taddi. Naqwa hawnhekk il-votazzjoni. Naddu issa l-spiegazzjoni tal-vot. Nistednu l-kollegi jizel bil kwiet mill-kamra, nieħdu forsi żewġ minuti sakemm kulħadd joħroġ mill-kamra. Minuta, unkomplu bid-dikjarazzjonijiet ta' vot. le dichiarazioni di voto. Relazione Marcus. Naddu mela għall-ispiegazzjoni tal-voti is-swieq e fis-swieq fl-istrumenti finanzjarji senħalli fidejn is-sur Polċak għal-minuta.